Inkomplu s-sab il-punt li jmiss fuq l-agenda, nerġan dura lingwa ġermaniza. Il-punt li jmiss fuq l-agenda mm, tweġiba l-mistoqsija orali l-Komissjoni l-Konsil fuq l-aġġornament tal-istrateġija tas sikuntar interna tal-Unjoni Ewropea nibdew bil-rapporter Claude Moraes. President, I'm actually waiting till the Commissioner sits down. The last time I began, he... Grazie. Eh, se nilqad darba l-Kommissarju l-pożizzjoni tiegħu. Ir-raġuni għal dan illi hemm sentiment fost il-membri ta' Kumitat Libe illi tassew iridu nikkontribwixxu għall-strateġija tas-sigurtà interna li x'din hija fil-qalba U eh, probablement l-aħjar ħagġa nuna namlu, naħarsu li ċittadini tagħna u eh, nipprovdu valur mizdu ta' dak li għamlu l-Stati membri wkoll nifmu illi hija waħda mill-oqsma l-iktar interessanti u dinamiċi għandna eh, klinċi ta' snin li ġejjin nistgħu nifmu illi Rridu nindirizzaw dan nuqqas, imma hija ħaġa komplessa qed nindirizzaw waħda mill-iktar oqsma sensittivi u dinamiċi il-ċiberkriminalità, ċiberterrorizmu, l-foreign fighters u affarijiet simili. Pero aħna rridu naqdu żmirna u jekk nistaħalli messaġġ hawnhekk il-kumitat tal mem tal-kumitat libe bl-esperjenza tagħhom jixtiequ jkontribwixxu għal soċjetà kommissjoni nifmu id kompetenza tal-Kunsill Pero hemm ħaġa li nistgħu nikkontribwixxu aħna wkoll. Imma rridu nikkontribwixxu fuq il-bilanċ bej il-ħarsin taċ-ċittadini tagħna u li nifmu il dritti fundamentali huma importanti ħafna sabiex noħolqu dal-bilanċ. Is-sitwazzjoni ta' sikurtà fl-Ewropa nbidlet drammatikament fl-aħħar snin. L-Unjoni Ewropea għandha quddiem mal effetti ta' konflitti transkonfinali ġodda, teknoloġiji ġodda qed jħolqu teddidi ġodda, U dan huwa ċaru anke meta naħsbu fuq il-ġellida l-Ewropej qed jingħaqdu ma' ġellida barranin xi darba se jerġgħu jiġru fl-Ewropa. Riżoluzzjoni waħda mill-proċess, bitu ta' proċess għal strateġija ta' sigurtà interna ġurnata u bija qed nibdew diskussjoni preliminari fuq prioritajiet u aspetti ġenzali ta' strateġija li ħtiġi pubblikata mill s sena l-ġejja nistabilixxu sma fejn il kumitat Libe huma importanti ħafna biex ntejbu u nsaħħu l-istrateġija. Billi naqblu fuq din ir-riżoluzzjoni qegħdin nagħmluha ċara li l-naħad naħa tal parlament rridu naraw inkluż jinkludi eh, waqfien tal-attivitajiet ta' mm, zarmar u li neprevjenu attakki terroristiċi nsaħħu sigurtà fuq il-frontiera u nsaħħu anka ir-reżiljenza kontra d-diżastri naturali. Dan jitina stampa wiesa tal-istrateġija u jinkludi wkoll dak li nemnu li huwa l-ekspertiz tagħna f'kontribuzzjoni għall-istrateġija ir-rezoluzzjoni tstabilxi linji gwida kif jinwieġbu għal dawk teddidiet u liema strumenti dubun implementati fl-istrateġija. U importanti għalina fil-naħa tal-Parlament li nifmu li jemżon bżonn nużaw l-istrumenti li ġanna nużaw maħjar qabel noħolqu strumenti ġodda. U dak li qed ngħidu fir-riżoluzzjoni tagħna. Din l-istrateġija ġdida għandna bżonn evalwazzjoni kritika ta' dawk l-istrumenti li għandna preżentament fuq livell Ewropew nazzjonali u hemm bżonn nitalmu lezzjoni minn strategija preġidenti qabel nibdew strument ġdid u strateġija ġdida. Għanna bżonn kooperazzjoni operattiva aktar eh, dinamika bil sati membri saw nużaw strumenti disponibli preżenti pal skwadri ta' investigazzjoni konġunta u eh, li diskutejn anka fost il-Kumitat li bżonn Approċ bilanċat kif semmejt fil-bidu tad diskors tiegħi fuq sma ta' sigurtà differenti bżonn insibu bilanċ bej sigurtà libertà ġustizzja, talimna dan mill-ruling fuq iż-żamma tad-data. Ma nadiċ nfettaq bis fuq dan, però żviluppi reċenti ġanuna nifmu li sigurtà timxi fit ma' drittijiet fundamentali imma għandna wkoll ekspertiżma tal-parlament fuq il tedit minnata ċibersigurta. sigurtà u anka mżon tweġibi tal-kwistjonijiet eh, komplessi l-PNR, il-Foreign Fighters u smohra komplessi fej membri tal-Komitat Libe għandhom esperjenza twila fil-qasam kemm mill-aspett ta' sigurtà u anka mill-aspett ta' drittijiet fundamentali u l-Kummissjoni meta tippubblika il-komunikazzjoni s ġie fil-2015 il-Komitat Libe jwieġeb sabiex ikkonna debattitu aktar iffokat fil-qasam Konsell Kommissjoni eh, wasal żmien li Għanse, eh, għadda zmin li aħna nwarbu u dim affarijiet bħal dan, il-Komitat Libe li si kontribuċa din l-istrateġija, għanna l-esperienza sabiex namlu dan, u nsena bil herqa sabiex nisma xandom xie għajdu il-membri ta' Komitat Libe għall-erba snin li ġejjin li ħajkunu eh, snin neċitanti ħafna, grazzi. Thank you. Grazzi. Grazzi, Sir Morais. Fissam il-Konsil, nibda bil-Ministru Benedetto della Vedova. Grazzi, President, onorevoli membri, il-Konsil li jisħaq fuq l-aġġornament tal-istrateġija ta' sigurta interna, dan kien ta' priorita għal-Presidenza tagħna. Għal daqstan u li għandu l-opportunità l-lum illi eh, nitkellem fuq il-vizzjoni tal-Kunsil fuq prioritajiet prinċipali u punti tazzjoni tal-istrateġija rinnovata. Saru sforzi eh, tajbin ħafna sabiex ikun hemm segwitu għall-azzjonijiet tal-Kunsil ta' Ġunju li talbu żaminar mill-ġdid u aġġornament tal-istrateġija ta' sigurtà interna sal-ewwel semestru tal-2015. Id-diskussjonijiet tal-Ministri għal rigward bdew fl-Ulju bil-mira illi konna l-inni gwida u kontribut tal-Komissjoni Ewropea illi tippreżenta il-komunikazzjoni tagħha fuq l-istrateġija aġġornata fil rebija Fil-bidu ta' Deċembru l konsil laħaq ftehim fuq aspetti differenti marbuta ma' din l-istrateġija aġġornata u eh, l-aspetti trattaw struttura ġenerali u anka prinċipli fundamentali bażiċi. Dawn il-prinċipi għandhom xaqsmu parzament minn interrogazzjoni l-strategija ġornata għandha t-individwa t-individiet prinċipali u sfidi komuni fil-qasam ta' sigurtà interna snin li ġejjin il-konsilli ħoss li dawn inkludu il-kriminalità organizzata il-loqsma ta' il-forum kollha ta' kriminalità, terrorizmu, radikalizzazzjoni, kif ukoll reklutaġġ ta' terroristi u anka finanzjament ta' terrorizmu il-problema tal-ġelida baranin li semma u ġellida tal ritorn fil pajis oriġini u oħrajn individuali li rappresentaw drammatikament teddida partikolarment gravi u minar preċedent għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-Konsil identifikaw kol teddidiet ġejjin mill-ċiberkriminalità u mill-użu ta' teknoloġiji ġenerali bħal anka eh, konsekwenzi ta' katastrofi kem naturali għan anke kozat imi bnidem. Itin il prinċipju għandu jkun il-ħtieġa li niżviluppaw approċċ globali u koerenti. Dan ifisser nimplikaw eh, firxa wisa ta' suġġetti u konna intervent fuq kull livell minn reġjonali għal lokali u nsan kemm naslu għal dak Ewropew u internazzjonali. Niżviluppaw approċċ koerenti jfisser. Illi l-approċċ għandu jkun globali multidisciplinari integrat u eh, MSM l-intelligence, disponibilità u skambju ta' informazzjoni sabiex niġġieldu il-kriminalità u terrorizmu internazzjonali se jkunu importanti ħafna u għanna nifokaw fuq teknoloġiji ġodda. Importanti u koll hija dimensjoni ta' ġustizzja l koordinament tal-investigazzjoni u azzjonijiet penali fl-Istati Membri għandhom ikun jitjiebu anka permezz ta' investigazzjonijiet finanzjarji illi waslu għal konfiska tal-tħul miljati u anka bżon teams ta' investigazzjoni komuni u anka eh, rikonoxment reċiproku ta' sentenzi ġudizzjarji. Mżon ninsaxħu l-kooperazzjoni operattiva tagħna u niżviluppaw il-kapaċitajiet tagħna ta' ġestjoni tal-frontieri. Dan jitlob l-użu ta' teknoloġiji eh, moderni. Prinċipju importanti jħorru li ninkludu l-interdependenza bejn is-sigurtà interna u esterna, l-istrateġija ta' sigurtà eh, esterna aġġornata għandha mm, tuħseb in-naħa l-oħra wkoll, tieħu gżir sejn naħa oħra tal-ġeli ta' barranin hija eżempju ċar ta' aspetti esterni illi tħalli impatt fuq livell intern. Ir-raba prinċipju għandu jkun rispett ta' drittijiet fundamentali. L-istrateġija għandu tkompribwixxi għall-Unjoni li tħares il-ċittadini tagħha tirrispetta drittijiet u l-libertajiet tal-istess ċittadini u anka ta' dawk li edin hawnhekk temporanjament jew qed iżuru l-Unjoni għandha wkoll taġevola l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u koeżjoni soċjali. L-aħħar mhux l-inqas l-istrateġija aġġornata għandha tiffoka fuq l attuazzjoni ta' strumenti ta' leġislazzjoni u, u eh, strumenti nka preżenti. Il-Kommissjoni tipproponi rapport annwali mill-Konsil fil-qafas tal-istrateġija. Dan għandu jippermettilna li namlu monitorat ċaħjar tal-iżviluppi u twassal għal aġġornamenti periodiċi fuq miżuri adottati sabiex insaħħu s-sigurta interna fl-Unjoni intalab ukoll x'inhu l-kalendarju għall-adozzjoni tal-istraġija strategija ġdida ta' sigurtà interna u kif il-Konsil sejhom konsiderazzjoni l-kontribut tal-Parlament. Biex nagħlaq il konsil Ewropew stabilixxa skadenza preċiża għal eh, l-eżamri miġdejt tal-istrategija sigurtà interna ġifri l-ewwel semestru tal-2015 jiddependi ħafna minn meta toħroġ il-komunikazzjoni tal kommissjoni però din preżumibilment se tkun disponibbli fir-rebija. Għal dastant nittama li konna ftejjim fuq l-ISS għal-ġurnata sa' ġunju 2015. Kif tafu l-Presidenza organizzat fl-imkien mal-Kommissjoni, konferenza ta' livello li fuq l-ISS ġurnata f'Settembru 2014. Diversi membri ta' dal-Parlament ġew mistiedna l-konferenza fejn l-Onorevoli Monajs kien wieħed mill-kellima prinċipali. Ir-riżultat ta' din il-laqa kienu jfissru kontribuzzjoni sewi għal konklużjoni tal-Konsil fuq l-ISS imma għandna konsiderazzjoni wkoll ir-rapport ħari tal-Komissjoni fuq l attuazzjoni tal-ISS illi minnaħa taħħa inkludiet ir-rezoluzzjoni ta'kom eh, fuq il-kwistjoni. Komitat Libe u kol ġita ġornata fuq l-izviluppi. Sinjura Sur President, onorevoli membri, sabiex nala, permettu li ngħid li qed nistenna bil l-opinjoni tagħkom fuq dal-punt jiena perswas illi ħut me rekomandazzjonijiet inklużi fil-proposta tagħkom ta' riżoluzzjoni issibu għan fl-ISS ġurnata. Namma referenza mod partikolari ħattiġa illi namlu użu aħjar ta' strumenti eżistenti qabel noħol u oħrajn ġodda hemm bżonn approċċ globali bilanċat holistiku u eh, kollaborazzjoni operattiva aktar effettiva bejn l-Istati membri. Għamiltu referenza wkoll għall-importanza ta' dimensjoni ġudizzjarja u anke ħtieġa għal kontroll demokratiku adekwat. Grazzi. Mulțumim, domnule segretar de stat, xie l-Europe, pe Grazie, Hafna. Ministru. L-Onorevoli Avramopoulos, anzi l-Komissarju Avramopoulos jek joġbu. Grazie, President. Sur eh, Ministru, eżis sur nervali membri, Dem mistoqsija jura li lejla edha s-sir fid-del ta' reat tal-biza illi jġi kommez dal-ħodu. Xtaqt nesprimi d-diqa għat-telf ta' ħajjiet innoċenti l-lum fil-Pakistan. F'dinja ċivilizzata attakki brutali pal dak tal-lum fis-skola fil-Pakistan huma tansul tal-umanità, rejat kontra l-umanità. U rejat kontra dak kollu li jusakru għal-bnedmin. Dan l-avveniment tal-waħx u l-omicidju ta' tfal innoċenti ipinġu il-witchcraft ta' terrorizmu. Terrorizmu huwa teddida globali, hija teddida globali fl-Unjoni Ewropea għana impenjati fil-ġlida kontra terrorizmu u qed naħdmu mill-qrib mal-partners tagħna sabiex inħarsu aħjar id-dritt tal-ħajja tal-bnedmin kollha rispettivament mir-razza, reliġjon jew oriġini etniċi. Honorable membri tal-Parlament, xtaqt nirringrazzjakom tal-li tajtuni din l-opportunità l-lejla sabiex nirrifletti ma'kom fuq ISS ġurnata. ISS ġurnata u l-Aġenda Ewropea l-ġdida f'dwar is-sigurtà għandha tkun aġenda komuni. Meta s-sigurtà ta' ċittadini tagħna, drittijiet tagħhom, il-valuri demokratiċi tagħna, u l-ġid tal-ekonomija tagħna u tas-soċjetà tagħna eh, għandhom jiġu ħajsa l-istituzzjonijiet għandhom jaħdmu id fit l-istituzzjonijiet Ewropej. Hemm bżonn insibu punti komuni fuq il-punti prinċipali, prinċipi prinċipali prioritajiet meta ġala darba naġġornaw l-istrateġija fuq is-sigurtà interna. Il-Kommissjoni tara li hemm ħtieġa illi l-istituzzjoni Ewropej jaħdmu l-kol flimkien sabiex ifasslu u sussegwentement jimplementaw l-Aġenda Ewropea għal-ġejjin jas-sigurtà u aħna nixu niffaċilitaw dal proċess Fir-reviżjoni tal-istrateġija ta' sigurtà interna, l kummissjoni se tibni fuq l-ewwel nett ix-xogħol ta' tħejjija li sar matul is-sena. It-tieni fuq ġustizzja u eh, il-konklużjoni tal-Kunsil ta' Ġustizja Frit Interni adottati f'Diċembru ta' din is-sena u tielet fuq riżoluzzjoni li l-Parlament ser jadotta u dawn il-kontribuzzjonijiet se jmexxu x-xogħol tagħna għax-xogħol li ġejjin. Nissuġġerixxi li ġo darba l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Eh, tinħareġ il-Konsil u Parlament impenjaw ruħom fi dialogu sabiex jisibu punti komuni għal strateġija sabiex twassal għal soluzzjonijiet viabli. Ir-riżoluzzjoni tagħkom tistabilixxi approċċ ta' sigurtà bazat fuq prinċipji fundamentali. Min flok tagħmel lista ta' azzjonijiet eh, legali u politiċi li staw jittiedu dan jikorrespondi għall-ambizzjonijiet tal-Kommissjoni li tipprovdi aġenda mibnija fuq eh, strateġija li torbot miżuri li ġaw mappjanati fil-fatt. Ir-riżoluzzjoni wkoll tisħa fuq l-importanza li nsibu bilanċ bej kontinwità u bidla. Hemm bżonn insaħħu dak li jaħdem u nadattaw l-affarijiet. Fiddaw tal-fat li kunem fatturi li jitolbu eh, tibdi l-implementazzjoni ta' leġizlazzjoni u konsolidazzjoni ta' kizbiet u anka tisħiħ ta' kooperazzjoni pratika se jkunu prioritajiet ta' xogħol fil-ġejjini. Konsegwentement monitoraċ u evalwazzjoni tal-effettività ta' politika leġislattiva hija ħaġa essenzjali. L-ewwel Deċembru fejn 14 fisret il-bidu ta' e, ta' era fejn il-politika sigurta il-poġġiet fuq l-istess livell politika oħrajn. Grazzi l-applikazzjoni sħiħa ta' reviżjoni ġudizzjarja mill-Qorti tal-Ġustizzja u l-setat ta' nforzar tal-Kummissjoni. minn dan jibbenefika l-materjal li hemm bżonn u jsaħħa drittijiet ta' ċittadini u sigurtà legali. Monitoraġġ mill-qrib l implementazzjoni ta' strumenti ġodda dotati fuq drittijiet proċedurali ta' eh, impotati u tal-vitmi u anke operazzjoni f'qasam ġudizzjarju se jsaħħu id-dimensjoni ġudizzjarja tal istrategija ta' sigurtà interna pont il-wkoll tkellmet fuq ir-riżoluzzjoni tagħkom. Il-Kommissjoni għandha l-intenzjoni li tkompli tressaq qudiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rapportar regolari fuq azzjonijiet meħuda taħt il-Aġenda Ewropea għas-Sigurtà. Dan jassistikom fil-implementazzjoni tal-istrateġija u jsaħħaħ il- kontrol demokratiku. Fuq il-kontenut tal-Aġenda Ewropea dwar sigurta, il-Kommissjoni ma tistax dan l-istadju tidħol fid-dettal tal-komunikazzjoni tal ġijin jistajr tistabilixxi ma dan kollu m'hemmx dubi illi hemm bżonn inkomplu niġġieldu reati konfinali nwaqfu terrorizmu nindirizzaw il-reklutaċ naħdmu kontra ċiberkriminalità kriminalità nħarsu l-tfal mill abbus u insaħħu il-reżiljenza tal-Ewropa qoddim terrorizmu. L-azzjonijiet koperti palis għandhom jiġu adattati sabiex jindirizzaw sfidi li qed jevolvu u teddidiet li qed jevolvu. L-azzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq approċċ bażat fuq l-intelligence li jipprovdi li nigwida fuq kif niġġieldu sfidi ġodda għas-sigurtà. analiżi mill-Europol u sezzjonijiet oħrajn u korpi oħrajn huma essenzjali b'kooperazzjoni miqrib mal-Stati membri u dan għandu jgħin ħaddem dan l-approċċ. Dan jitlob kooperazzjoni strateġika u skambju ta' informazzjoni bej l-infurzar tal-liġi, autoritajiet ġudizzjari u aġenziji eh, tal-Unjoni. Dan kollu huwa fundamentali, mżon naħdmu mill-qrib fuq prevenzjoni u ħarsin aċċess tal-informazzjoni u skambju ta' informazzjoni, innovazzjoni, riċerka u anka dan għandhom jiprovdu rabta ċara mal kollaborazzjoni approċċ bazat fuq il-ċittadin u drittijiet fundamentali frazzjoniet kollha għandhom ikunu prinċipi gwida tal-Aġenda Ewropea dwar sigurtà. Il-Kommissjoni għad tkun attenta għall-implementazzjoni ta' miżuri kollha u strumenti u ser tevalwa l-kontabilità bid-drittijiet fundamentali bħala kif hemm naqxansi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni. Li nirrispettaw il-Karta jfisser li miżuri li jinterferixxu ma' drittijiet fundamentali huma proporzjonati f'kuntest ta' dan il-bilanċar il-ġlida għat-teddidiet tal-sikurta pubblika huma għanijiet leġittimi. Fiduċa fl-istituzzjonijiet hija wkoll kwistjoni ta' tassib politika sikurtana nħarsu leja pala servi ċittadini sabiex nżommu leġitimità u appoġġ. ċittadini hemm bżonn ikunu informati aħjar fuq il-problemi implementazzjoni ta' politika ta' sikurtà interna mhijiex biss essenzjali sabiex istrumenti jkunu effettivi imma wkoll sabiex insaħħu l-kredibilità tal-istituzzjonijiet onuru l-vitmi illi azzjoni it-tieħdet fil-fatt. Sabiex nizguraw li sigurtà interna tal-Unjoni tfisser li naġixxu li mill-frontieri tal-Unjoni b'kooperazzjoni ma' partners terzi, hemm bżonn passi sabiex nintegraw miżuri interni u esterni fil-fatt passi din id-direzzjoni ġattietu. Per eżempju, għandu l-strateġija fuq ċiberkriminalità hemm hemm bżonn iktar u dar miżuri hemm bżonn illi jiġu implementati. Pal per eżempju, billin saħu il-rabta operattiva bejn politika ta' sigurta interna s tal-Unjoni. The emphasis that you put on having jina kontent bil-appoċ ta'kom biex kon approċ integrat għal dan politiki differenti u azzjonijiet li jmorru li l-ilmi settur pubbliku hemm bżonn ikunu integrati jekk irrid ikollna inwiġbu għat tħassib fl-erjas kollha tas-sigurtà imma nirrispettaw ukoll il-limiti finanzjarji tagħna u nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Dan jista' jkollna benefiċċju ta' benefiċċju wkoll għal riċerka u innovazzjoni. L-Unjoni Ewropea titkompli timmobilizza fuq għodod ġodda u preparazzjoni u saħħa tas-sigurtà dak li għandu x'jasam ma' teknoloġiji ġodda kif ukoll fil-kamp forensiku dan biex u b'waqt li nirrispettaw bisħiħ id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet fundamentali. Programm ukoll il-programm Horizon 2020 f'dak li għandu x'jasama innovazzjoni u niżviluppaw ukoll affarijiet teknoloġiċi. Fl-aħħar, il-leġittimità kull ma jmur tikber fil-fajnejn iċ-ċittadini timxi favur dak Eh, eh, dak li jgħid il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. F'dak li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni il-Kommissjoni hija impenjata fi dialogu regolari mal-Parlament u dibattitu u tiddibatti fuq affarijiet rilevanti mal-Parlamenti Nazzjonali nħares il qudiem biex naħdem ma' fi dan u l-Kunsill fuq din l-Aġenda Ewropea fuq is-sigurtà fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Komissarju. Issa nistieden l-Sunjura Holmajer biex tuħu l-kelma għal minuta u nofs. Sur Komissarju, President, Segretarju tal-Istat, Sinjuri sigurta internazzjonali u l-istrateġija tagħna stess u t-tweġibit tagħna għal kwistjonijiet ta' sigurta saru iktar komplikati f'daw iż-żminijiet li qed innejxu fihom fil-Parlament ta' qabel aħna kellna komitat eh, li kemm siħ komitat dwar il-kriminalità li kien jiffaċċja kwistjonijiet fuq eh, punti eh, ta' kriminalità organizzata mad-dinja u kien xokkanti dak li sar f'dak il-qafas aħna kellna dinna terrorizmu dinji internazzjonali l-kun ma jmur jikber illum stess ma jinax ġara fil-Pakistan dwar kriminalità li wasalna li wasal fi stadju ta' networking internazzjonali li jfisser illi e, ser bankarju ordinarju sar trivjali, ħaġa ta' tfal bil-mod kif is-swieq finanzjari jistgħu jiġu manipolati issa, jridu nagħmlu użu aħjar tal-istrumenti li għandna fl-idejn. Għaliex għax żgur illi jekk aħna aħna rridu nkunu iżjed veloċi u iktar koordinati u nirrispondu malajr għal dawn il-kwistjoni tu daw it dan it-teddit protezzjoni ta' data informa eh, data personali dawn hemm ħafna kwistjoni tu mistoqsijiet rridu jiġu mwieġba il-kellim li jmiss għal żewġ minuti. Grazie President, Kommissarju, kontent li nara din il-kombinazzjoni kollha rigward din il-mistoqsija orali viżavi l-istrateġija ta' sigurtà interna tagħna. Nistgħu naraw is sitwazzjoni u l-isfidi wkoll inbidlu ħafna f'dawn l-aħħar ftit snin. Biex nibda, eh, nixtieq ngħid li rridu inqisu dawn it-teddid ġodda li jorġinaw mill- ċiberkriminalità anki fl-ambitu internazzjonali. Nista' naraw in-natura wkoll aggressiva tal-kriminalità trasconfinali u fuq kollox naraw din it-taħlita ta' teddit li qegħdin naraw bl-avvenimenti li jsiru fid dinji naturali. Għalhekk għandna bżonn valur miżjud. U għandna bżonn ukoll nindirizzaw il-lat strateġiku u koll tal-qasam ta' sigurta tal-inter għas-snin li ġejjien mill-2014 sal-2019. Issa rridu narfu li din is-sitwazzjoni ta' sigurta fl-Ewropa, is-sitwazzjoni li nbidlet ħafna trid tuża r risorsi disponibbli kollha, it-timijiet ta' investigazzjoni konġunta pereżempju, sigurtà u l-kooperazzjoni bejn il-pulizija, kooperazzjoni ġudizzjarja, l-intelligence u rridu nagħmlu sforz biex naqsmu l-informazzjoni disponibbli kollha. Però apparti minn hekk irridu naraw ukoll li dan kollu isir koerenza mal-valuri komunitarji kollha bħal pereżempju trattat ta' Lisbona hemm bżonn sforz li jkun koerenti. Għaliex id-drittijiet fundamentali huma importanti bħal huma importanti wkoll il-ħarsien tad-dejta. Dan huwa l-moment biex aħna nagħmlu sforz b'mod li l-istrateġija ta' sigurta interna tirrispetta drittijiet fundamentali u l-kultura Ewropea. Eh, Domna von Stork pentru un minut. Grazzi l-kellima li jmiss għal-minuta jekk joġoba sur komissarju sigurta interna edha fuq l-aġenda tagħna u r-riżoluzzjoni li għandna qudiemna tiddikjara xi ħaġa li speċifika ħafna li situazzjoni ta' sigurtà fl-Ewropa inbidlet b'mod drammatiku fil-Ġermanja dan huwa id-diskors numru l li jitkellmu fuq in-nies, in-nies jħossu li m'għadhomx siguri, m'għadhomx siguri, in-nies jaħsbu li intelqu ġew abbandonati mill-politikanti li fatt kull nar ta' tnej eluf ta' nies e, jipprotestaw fit-toroq. Allura l-politikanti jridu jieħdu dan b'mod serju ħafna u ma jippermettux li n-nies sempliciment imorru fit-toroq. U n-nies u l-politikanti m'għandhomx ipoġġu bil-qeda u jaċċettaw dak li qed jiġri. Irrid ikollhom is-seħħa u l-kuraġġ li jitkellmu biex jiffaċċjaw ir-realtà ta' sitwazzjoni u b'dak il-mod inkunu nistgħu nisolvu l-problema mhux qudiem. Grazzi il-kelliema li jmiss. Grazzi sur President, sur Komissarju. Fil-Libja ħanna għanna kompromess bejn diversi komitati politiċi u nittamaw illi l-Kummissjoni tieħu tagħmel priorità mill-opinjonijiet tagħna meta jiffinalizzaw il-mandat li għandna. Dwar l-istrateġija interna ta' dwar is-sigurtà, it-Trattat Lisbona daħlet fis-seħħ u issa hemm inkorporazzjoni fl-liġi Ewropea allura l-ISS kollu kemmu għandu jiġi aġġornat biex jaqbel sew maċċati tal-drittijiet fundamentali. Din ir-riżoluzzjoni fija referenza għal dan, allura għandu jkun hemm verifika kif suppost tkun fuq in li hemm biex nagħmlu wkoll stop eżerċizzju ta' stock taking, attenzjoni fuq l-stock taking biex dak naraw x'edin nagħmlu. Kemm jista' jkun irridu naslu biftejjin fuq il-protezzjoni ta' data biex bekk ikonna qafas legali biex naqsmu bejnietna id-data possibilità għal daw l-intenzjonijiet. Huwa importanti li jkollna informazzjoni kemm jista' jkunu d-data fuq l-IS f'dak li għandu fġieħi l-ISS, ir-riżoluzzjoni li għandna qudiemna huwa riżultat ta' kompromess u nirrakkomanda li nappoġġjaw it-test kif inhu. Grazzi il e, sinjura Spinelli għal minuta. Grazzi tal-wedit ta', kompromess sul kummissarju imma dilna jessess miex tikkonvinċini, tikkonvinċini f'ħafna affarijiet tiġbaħ l-antiterrorizmu Amerikan u hija mmexxija permezz ta' aġenziji bħal Europol u l-kollaborazzjoni tal-organi li fidejhom għandha tkun affidata it-teddit tal-Unjoni, il-Parlament, Parlamenti Nazzjonali, Parlament Ewropew. Taħseb biss għal miżuri ta' repressjoni, hemm ftit fuq il-prevenzjoni, il-kelma drittijiet eh, fundamentali fit il paragrafu tidher biss darbtejn fil riżoluzzjoni Fisem is-sigurta aħna nafu id-drittijiet ġew kalpestati u mżeb il-ħin fl-Amerika u fl-Unjoni Ewropea insaqsi l-nifsi, jekk xħan kompli kolna eh, aħbarijiet mis senat Amerikan fuq it-torturi u li eh, l-extraordinary renditions li jett jisiru jew ux aħna ħajkunu kapaċi u koll nammettaw, nammettu dak il-ħazin li għedin namlu, grazzi ħafna. Grazzi il-kellim li jmiss. Grazzi Is-Sinjora Keller, aħna nappoġġjaw il-pozizjoni l unjoni Ewropea jrid kollha ċertu strateġija ta' sigurtax verament jiena nemmen li ħafna nies bħalissa din iħossuhom insiguri, speċjalment il-minoranzi jew migranti jew musulmani qed tajt il-kellima li qed iħossuhom taħt id-dida. Allura assolutament għanna bżon nġildu kontra eh, reati organizzati bħal eh, eh, anka reati kontra l-ambjent, imma rridu naraw ċerti aspetti biex niprofaw ma nistawx impoġġu il-kulħadd taħt fil-lista ta' suspettati u ta' mhux il-mod kif nimxu l-qudiem aħna rridu nipproteġu l-libertajiet tagħna imma u ma nistax nagħmlu dan minna billi nillimitawhom u ma naħsibx li għandna nagħlqu l-frontieri tagħna biex inħallu barra ċerti ċertu teddit naħseb huwa tajjeb l-Unjoni Ewropea li tkun miftuħa u li taċċetta u ta' timerħba lin-nies minn barra mill-Unjoni imma li tpoġġi ħafna sigurtà il-ġewwa u libertà ġewwa l-Unjoni. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Borgesio għal minuta u nofs, Presidente, u d-diem dawn il-minacċi kbar u seri tal-Pakistan jidirli li dil-istrateġija ta' sigurtà interna turi li hija possibilità biex ngħidu hekk nipreċizaw l-iktar fuq l-affarijiet l-iktar serji meta naraw dimna dawn il-lupi solitari fil-Pakistan dan huwa qed naraw b'mod speċjali il-periklu li hemm. Umbat in-normi kollha daw dawn il-ġellieda li jitlu lura fl-Ewropa dawn il-gwerrieri ta' Allah per eżempju jidru f'Pariġi, fi Vienna, f'Londra, u aħna irridu nal-ulom il-bibien. Tejdu li x'noqogħdu nagħmlu biex niffiltrawhom biex ma nħallhomx jidħlu lura, daw m'għandhomx jitħallew jidħlu lura, dawn huma ta' periklu għas-sigurtà tagħna. U mbagħad il-kontroll ta' klandestini dak il-kapu lavur li huwa Taljan ta' Mare Nostrum, il-proġett Mare Nostrum, qed jgħid il-kellem biżjed minn 150 eh, disgrazzjat nis eh, sfortunati. Imma kważi nofsom għasbis ġew fotosinjalati. U daw għandhom xaqsmu intazis rappresentant tal-prezidenza taljan taljana. Imma rridu għom daw l-affarijiet li nofs il-klandestini li zbarkati fi xtutna bil-proġett ta' Mare Nostrum għazbiz ġew identifikati. Jabdu jiċirkulaw liberament mal-pajis e, tajba sigur tal-għanna. Grazzi. Domnule Borghezio, avvezz e, un kartonax għal-basso e, din part? Grazzi, sur Borghezio, għandeg blue card, manti sur Dehovski. Taċċetta. Iva, għandek 30 sekonda biex tamil mistoqsija tijek. Eżis kollega, tista' tispjega daqsxejn inti kif se tipprevjeni li dawn l-individwi u ir-reati kriminali tagħhom. Xi strateġija se tkun ta' deterrent biex dawn in-nies jagħmlu dawn l-affarijiet. Grazzi Onorevoli Borgesio. u evidenti li hemm bżonn nagħmlu dak li mhux qegħdin nagħmlu, rridu nalqu l-moskej, iċ-ċentri iżlamiċi fejn dawn il-personaġġi jitrawmu, jitalmu, jobodu l-ċiviltà tagħna. Mhux fil-moskej kollha, eh? Hemm ħafna moskej fejn ma jsirx dan, però moskej imbagħad fl-Ewropa kollha li fihom jitrawmu dawn in-nies, jiġu edukati u l-eżempju li semmejna jikkonferma dan. Tipprepara ruħek inti għal teddida bħal din dawn għadin jiexu fostna minħabba u kol il-politika tana jom jidħlu aħna jgħid il-kellim. Grazzi, għandek blu kard oħra. Manti Signora Spinelli taċċetta? Iva, grazzi, onorevoli Spinelli. Kienu nixtieq nixtaqsi l-onorevoli Borgesio. Jekk jiftakarx, x'kienet il-Mare Nostrum. Din ma kienx biex indaħlu l-immigranti, il-Mare Nostrum, kienet servit Mare Nostrum biex insalvaw l-nies li kienu se jerqu biex nfittxuhom f'nofs ta' baħar u ngħinuhom. Grazzi ħafna. Iva, verissimu li qed tgħid inti, dak kien l-iskop b'xorta ħażejna però Eh, dak li jiġri l-għanu huwa nobli, però mbagħad ir-riżultat ikun diżastruż. U diżastruż huwa l-fatt ukoll li ġi permettat li fost dawk in-nies kollha li ġew rikonoxxuti id-dritt tal-ażil, id-dritt importantissimu, fosthom dawn in-nies kien hemm nies li ma kienx ilom li nil-qawom, u dan ġara bla dubju u issa l-mistoqsija hija din għalfejn ma minna xejn biex dawn neħdu passi kontrihom. Nidentifikawhom biex nserħu rasna. Grazzi, Onorevoli Vozenberg. Minuta u nofs. Grazzi ħafna sinjuri kollegi kummissarju. Il-Trattat tal-Lisbona iġġelna nħarsu situazzjoni li qed tiżviluppa bħalissa, iġġifiri reati tras konfinali reati internazzjonali fejn għandek ħidmiet internazzjonali li jinvolvu ruħom fit traffikar ta' drogi, organi, persuni, ħasil ta' flus u ovvjament ikun hemm responsabilità wkoll ta' diversi reati differenti. Il-lista twila imbagħad għandna terrorizmu ġdid, terrorizmu reliġjuż Hawnhekk li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea diġà qalet le għal miżura li ġiet adottata fir-rigward ta' trasferiment tad-dejta b'xorta ħażina dan wassal biex is-sitwazzjoni tkompli tmur għall lar Ma stajniex nagħmlu ħidmit preventivi minħabba din is-sentenza, għal daqstan irridu nlaqgħu l-opinjonijiet kollha li ġew espressi li jiġu espressi nazzjonalment ukoll rridu naħdmu flimkien, irridu nelbu differenzi li jeżistu bejnietna. Umbat irridu naħdmu flimkien fġieħ il-ġustizzja, umbat inkunu nistaw inxeklu l-iżvilupp ta' dawn it-tip ta' attivitajiet. Hemm bżonn kooperazzjoni konġunta fil-qasam tal-pulizija u kol u fil-prosekuzzjoni u kol. Grazzi. Onorevoli Weidenholzer minuta u nofs. Grazzi, President. il bredmin kollha kemm huma għandhom drittijiet bażiċi li jgħixu iġifieri mingħajr biża għalhekk id-diskussjoni tal-lum daqshekk importanti. Ovvjament inti ma tiksibx għasigur ta' billi toħnoq il-libertà dawn iż-żewġ affarijiet huma komplementari. Aħna nisħu fuq l-importanza tal-reati trasconfinali. L-Ewropa għandha bżonn strateġija apposta. Ewropa komuni taħtiġ politika komuni kif ukoll kooperazzjoni bejn pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji fil-parlament preċedenti saret ħidma biex tinkiseb livell li ta' sigurtà. Aħna għandna bżonn kondizzjonijiet qafas rridu nafdaw fl-istat ta' dritt għaliex imbagħad permezz tek l-istituzzjoni tkun jistgħu jaġixxu kif jistgħu għal għandna bżonn livell li ta' sigurtà soċjali għaliex fejn sigurta sigurtà fis-soċjetà tiġi imminata ikun hemm żieda fir-reati kriminali. Anki fi żmien ta' kriżijiet ekonomiċi huwa neċessarju għal politika ta' sigurtà li tiġi mifhuma. Ovvjament nistaw nżidu l-kontrolli, però dan mhux se jsolvi il-problemi tan-nies li bħalissa qegħdin jgħixu fil-biża. Grazzi. Issa Onorevoli Mejer, minuta. Grazzi ħafna, President. Kanna din is-sitwazzjoni f'Sidni tafu biha din turi kemm importanti s-sigurtà aħna kultant natu darna l-problema. Il-mistoqsija hija din imma dan jista' jiġri fl-Unjoni Ewropea u fejn jista' jiġri Berlin, Amsterdam, Londra, din mhux kwestjoni biss tal-ġihadisti jew inkella l-ġellida barranin, mhux din hija t-teddida għas sigurta tagħna. L-indifferenza hija l-problema. Aħna ma rridux nkunu indifferenti, laqas bħala politiċi, din ir-riżoluzzjoni hija farsa għandha tliet punti x'nagħmel jien il-ġihadisti kemm minnhom marru jiġġieldu għall-Istat Iżladiku u kemm minnhom ġew lura fl-Ewropa. U meta se tirrikonoxxu li l-Iżlam huwa l-ikbar teddida s-sigurtà tagħna biex nikkonkludi s-sigurtà hija kwistjoni nazzjonali, però jekk l-elit ma tatix każ is-sigurta fl-Ewropa mhux se tkun teżistu, teżisti rridu nsaħħu l-kontrolli fil-frontiera, irridu nieħdu l-passaporti tal u wkoll. Grazzi, onorevoli Mezzala. Grazzi, Sur President, aktar minn qatt qabel iċ-ċittadini Ewropej huma imħasba dwar il-ħarsien tas-sigurtà interna. L-avvenimenti li għadhom kif ġraw fil-Pakistan huma tal-waħx m'hemmx kliem biex niddeskrivi l-orrur meta naqra dawn l-istejjer ta' tfal innoċenti li ġew maqtula waqt li kienu l-iskola. għalhekk mingħajr ma nxerrdu l-biża' għandna kontinwament niftakru kemm hu essenzjali li jkollna strateġija dinamika u effettiva ta' sigurtà u li jkun hemm koerenza bejn l-aspetti interni u esterni tagħha l-istrateġija għandu jkollha fost il prijoritajiet tagħha t traffikar tan-nies dan ir-reat jiġġenera iktar minn 150 miljun euro fi qlieq illegali dan uqlieq skapitu ta' nies li huma fost l-aktar vulnerabbli. Irridu wkoll nindirizzaw l estremizmu Nirreferi għall imsejħa foreign fighters ċittadini Ewropej li qed imorru jissieħbu f'organizzazzjonijiet terroristiċi u mbagħad jirritornaw lura fl-Ewropa. Ma nistax ma nsemmix il-Libja malta taf sew x'inhuma r-riskji quddiem il-kaos f'dan il-pajjiż. is-sitwazzjoni għadha prekarja. il koordinatur tagħna kontra t-terrorizmu diġà wissa dwar it-theddida ta' l espansjoni tal isis fil libja. l ewropa ma tistax tibqa' silenzjuża u meħtieġ li fi kwalunkwe strateġija jkun hemm bilanċ xieraq bejn is-sigurtà u l-libertajiet sabiex inkunu ppreparati għad theddid u r-riskji ta' żmienna. strateġija li ma tindirizzax b'mod tajjeb u b'saħħtu dawn il-kwistjonijiet tkun strateġija dgħajfa. Grazzi onorevoli Jotova l minuta u nofs. Grazzi ċe għal għal snin inna najdu nitkellem fuq l-istrateġija u għacċar li għanna bżon għanna bżon iktar effiċjenza fis sigurtà il għaliex aħna affaċċjati minn teddid kbir nixtieq immis fuq żewġ teddidiet li għandhom bżonn tweġiba ta' malajr l-ewwel ġlida kontra kriminalità u korruzzjoni fl-2016 u komissjoni ħat toħroġ it-tieni rapport ta' korruzzjoni imma dan mhux biżejjed għanna bżon il-pass li jmiss, għanna bżon pakket ta' miżuri biex narmonizzaw il-liġi kriminali, fil-stati membri. Kriminalità għanda natura transkonfinali, frodi, ser, embezzment ta' fondi Ewropej. Dan irrid jidħol fil-leġislazzjoni, it-tieni sigurta fil-frontirin esterni. fl 2010 qatt ma konnet nimmaġinaw dan mewġ qawwi ta' refuġjati u kif ukoll dawn il-ġellieda barranin, il-foreign fighters snin ilu e, il-pulizija fuq dal frontieri kienet biss ideja vaga. Illum nafu li hija verament neċessarja. Intom tafu kol peress li taf li mill-Greċja, il ġej mill-Greċja, iktar minn mit pulizija fil-Bulgarija e, e, jikwardjaw il-konfini dan jikkawżalna infiq ta' iktar minn 700.000 euro fi xar il-kallimni jmissa l-minuta. U verament huwa minnu li din strateġija partikolari għal sigurtà interna ma miġ dik li ġiet imweda li ħatkun, irridu nieħdu konsiderazzjoni tal-problemi serji ħafna li għanna qoddimna u nieħdu miżuri preventivi. Huwa magħruf li kull sena fil-pajjiżi tan-naħat tan-naħa tisfel tal-Ewropa mi jitta eluf ta' immigranti jitlu fl-Ewropa. Mill-esperjenza tiegħi fil-Greċja nista' ngħidilkom li dawn in-nies fortunati jintużaw minn networks internazzjonali biex jixpronaw iċ-ċirki ta' kriminali tagħhom din hija tedida serja ħafna u aħna din nitkellmu fuq traffikar ta' bnedmin, traffikar ta' sustanzi illeċiti u terrorizmu wkoll u fuq il-konfini esteni mal-Greċja għanna u koll il-Frontex u autorita oħra li għat faċjaw dan l-influss u għanna u koll individwi li għat jitħlu suppost għal raġunijiet leġittimi fil-pajis li fil-fat mumiex għedin jitlu għal din ir-raġuni. Ġifiri rridu neħdu konsiderazzjoni il-karatteristiċi differenti ta' dan il-fenomenu. Grazzi ħafna, e- kellim li miss, grazzi ħafna, is-strategija ġdida hija importanti għat tedit kull ma jmur jimbidel li għanna. Waħda minn daw l-aspetti u per kriminalità rridu nibqaw aġġornati, rridu naġġustaw ruħna t-teknoloġiji ġodda namendaw il-liġijiet u nivintaw forum ġodda ta' kooperazzjoni, per eżempju direttiva fuq il-sigurta fuq il-networks. Għanna niproponu kol il-kapacità, il-finanzjament tal-Eġenzija Ewropea. Mux bizzejiet li nkunu reattivi un wieġbu ta' dak li ġara, il-kriminali jistgħu jużaw teknoloġiji ġodda għall anijiet tagħhom stess, online fuq l-internet jistgħu jibbenefikaw bħal organizzazzjoni kriminali minn servizzi differenti. Huwa diffiċli biex inti tinduna b'tipi bħal daw ta' kriminalità li waslu għal 250 biljun euro kull sena. Il-mod ta' operazzjoni jinbidel ta' sikwit l-inxprunaw l-sigurta e, nistow indaħlu waqt li prodotti ġodda jkunu għet jiġu sviluppati. Għanna bżon e, kooperazzjoni bejn id-dinja e, tal-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi kif ukoll id-dinja tal-teknoloġija anka fuq l-internet rridu noqogħdu rridu konna fuq in-naħa waħda id-drittijiet tal-bniet, id-drittajiet fundamentali fuq naħa u il-sigurtà fuq in-naħa l-oħra. Aħna qed nifokaw fuq il-koeżjoni u l-konsistenza tal-approċ tagħna biex nassiguraw sigurtà interna u esterna ġifiri rridu nikoperaw ma l-imsieħba tagħna f'pajjiżi terzi dan huwa neċessarju jekk rridu nassiguraw is-sigurtà. Grazzi ħafna. Ikkellim li missa minuta u nofs. Issu Becker. President, Komissarju, Rappresentant tal-Konsil Sinjuri. Ir-rezoluzzjoni tal-Komitat li beħan nivutaw fuq l-għada u jina naħseb illi huwa punt importanti ħafna tat-tluq għax għandu jatina linji gwida fuq il-xogħol tal-Komissjoni. Jiena nixtieq ninkoraġixxi l-Kummissjoni biex tmur iktar lil hien għax jiena naħseb għazjajt il-kelliem li rridu nimpenjaw ruħna biex ikollna mod effiċenti ta' immigrazzjoni għal rifuġjati ġewwa l-Ewropa. Allura ikun taħtiġa kbira li jkollna checkpoints Ewropej fit pajjiżi terzi. Umbat dwar kwoti jidir li li li hemm kwota minima vinkolanti għal pajizi eh, tal-Unjoni Ewropea kollha li jġorru magħhom sanzjonijiet għandna bżonn ukoll nikkumbattu immigrazzjoni illegali, kriminalità organizzata u natu iktar fondi, ħafna iktar fondi lil Frontex u lil Europol biex jagħmlu dan. Għada, aħna ħan nitkellmu fuq budget ta' 23 miljun għal Frontex il-rezoluzzjoni mill-Kumitat mil ta' Libertajiet Ċivili fih dan il-Strateġija Ġdida Ewropea huwa marbut ukoll ma' dan is-suġġett tagħna dan, dan huwa dinja kondizjoni importanti ħafna li stati membri u li jimpenjaw ruhom għal dan un bat ninkun nistgħu nassiguraw li Dublin tintesa darba l dejjem. l-onorevoli Devoski għal minu ta' nofs. Grazzi, ċer, nishtin nir-ingrazzjakom għal din l-inizjativa x'din nara bħala waħda importanti ħafna biex nassiguraw is-sigurtà u l-libertà għal ċittadini Ewropeja waħda mill-iktar ħidmiet maġġuri li għandna l-Unjoni Ewropea. Imma aħna m'għandniex inħallu l-istrateġija ta' sigurtà ġdida sir mostru għal strumenti ġodda u miżuri ġodda illi ma nkun jkunix l-nis ma jkunix jistgħu jimonitorjaw jikkontrollaw nitlob il-Kommissjoni biex tanalizza l-istrumenti preżenti tal-ISS u jissuġġerixxu l-użu effiċjenti tagħha bħala parti mill-istrateġija ta' sigurtà ġdida. Kwistjoni ta' sigurtà issa qed tieħu dimensjoni ġdida, mhux biss minħabba l-konflitti fil-viċinat tagħna, manka minħabba il-periklu fih dan l-Unjoni Ewropea, eh, radikalizzazzjoni kull ma jmur jikber, violenza skont l-aħħar statistika iktar minn 3000 Ewropew qed jiġġieldu eh, f'konflitti internazzjonali qed insassi lin-nifs nifsi daw in-nies kif imorru hemm. Din il-katina dan ir-retikolat rridu nkissruh dan in netwerk illi qed jirek qed idaħħal ġellida ġodda permezz tal-internet biex iġġieldu f'pajjiżi oħra dan għandu jkun għandha tkun waħda mill-prioritajiet tagħna mhux biss għal għalina mal għan-nies intelligenti kollha grazzi ħafna. Issa wasalna għal proċedura KHDI. Għanna talba waħda biss. Issu ġemaski għandek il-kelma l-minuta. <coughs> President, sur komissarju. Rappresentanti tal-Konsil, eżis kollegi jina rajt b'attenzjoni kbira r-rapport fuq l-implementazzjoni tal-ISS għall-2000 u 2014. Ma naħsibx li tista' tiġi verif kritika ta' termini pożittivi nixtieq noffri ċerti żidiet li jistgħu jtejbu r rapport l-attivitajiet tar-rapport għandna nsaħħu l-Kooperazzjoni Nazzjonali kontra traffikar. Apparti mill-traffikar ta' drogi hemm riskju għoli li nintensifkaw fi traffikar ta' bnedmin għall-anijiet ta' prostituzzjoni, pickpocketing u tal-laba fit-triq. Għandna wkoll ikollna sensiela komprensiva ta' miżuri biex niġġildu kontra immigrazzjoni illegali, speċjalment għanna nkunu mħasba fuq il-kooperazzjoni fuq il-fundamentalizmu u l-elementi kriminalità speċjalment fil-Balkani tal-Punet li jistaw ikunu, ta' teddit għall-Unjoni Ewropea u ċittadini minn tagħha Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena smajt b'interess għad diversi punti li semmew mill-membri tal-Parlament Ewropew. Ikolli ngħid dan f'termini ġenerali l-kol kemm aħna naqblu. Naqblu li s-sigurtà llum il-ġurnata hija priorità bażika għad-dinja kollha mhux għall-Ewropa biss. Dak li rridu nisħu fuqu però huwa dan din id-diskussjoni partikolari u l-inizjattivi wkoll li ġew mittieħda biex tiġi adottata aġenda ġdida s-sigurta fl-Ewropa tiġi f'mument kritiku ħafna l-Ewropa u għad-dinja forum ġodda riski ġodda għal sigurtà Is-sigurtà hija dritt bażiku hija mħarsa mid-demokrazija wkoll mir-rispett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem ukoll kif ukoll mid-drittijiet okkulti tal-dinja politika li trid ħares ir-rispett eh, tal-bnedmin. Il-fatt li ma kienx hemm politika integrata sigurtà fl-modi Dan kien għaliex kien hemm forom oħrajn ta' teddid fl-modi kif diġa semma wkoll. Issa għandna t-terrorizmu din it-teddida. U ma nafux il-min imiss eh, Imbagħad hemm il-kriminalità organizzata hemm traffikanti wkoll. it traffikanti tal-bnedmin ċirki, ċriki kriminali, traffikanti ta' drogi, dawn kollha marbutin fl-imkien. Hemm qatt ta' każijiet f'diversi bnadi fid-dinja fejn it-terrorizmu e ikun jitfit mal-kriminalità organizzata. U l-gvernijiet ma jistawx eh, jiġġildu dan il-fenomenu, aħna għandna aġenda qoddimna U għalhekk għandna dan l-ISS ukoll din hija parti mid-drittijiet fundamentali tagħna wkoll aħna rridu nħarsu l kisbiet tagħna fl-Ewropa fid-dinja. U nixtieq intenni għal darb'oħra li il-politika li nixtiequ naddottaw aħna ma nixtiequx li konna iżolament fl-Ewropa. Aħna ma nixtiequx Ewropa fortizza, rridu nkunu miftuħin aħna bħal Ewropa ma nixtiequx inlaqqaw lanqas jew norbtu l-immigrazzjoni ma' terrorizmu, le. Din l-opinjoni, opinjoni antikwata waslet għal ħafna problemi fl-modi. Intom, sinjuri, tiġu minn pajjiżi li ħolqu migranti fil-modi għal din ir-raġuni l-approċ għandu jkun differenti, il-kriterji u l-parametri għandhom ikunu differenti. Aħna mhux kuraġġ biss irridu, irridu nqisu wkoll il-proposta finali, se jkun hemm ħafna proposti suppost, u bla dubju waħda mill-aktar politiċi importanti li tiżgura s-sigurta u l-eżerċizzju ħieles ta' drittijiet tal-bniedem għal ċittadini kollha se toħroġ minn din il-politika li tiġi adottata. L-Ewropa mbagħad tibqa' fuq qudimnet fil-ġlida kontra terrorizmu u se ssaħħaħ ukoll dawk il-pilastri li appoġġjaw id-demokrazija fil-kontinent tagħna. Issa il-Ministru Della Vedova. Grazzi President. Fil-qosor, President. Onorevoli, il-Konsil hija teqis b'mod partikolari jgħat importanza partikolari l-opinjoni tal-Parlament, ovvjament. Ovvjament ħadna nota ta' dak li ħareġ minn din id-diskussjoni. Aħna nqisu l-istrateġiji ta' sigurtà interna imġedda tikkostitwixxi pass il qudiem fil-bini ta' Unjoni li tħares li ċittadini tagħha u fir-rispett tad drittijiet u l-libertajiet tagħhom, inkluż dawk ukoll li huma fuq żjara fl-Unjoni Ewropea. L-ISS imġedda trid tiffoka fuq użu aħjar tal-istrumenti eżistenti qabel ma toħloq strumenti ġodda fuq l-iżvilupp ta' approċċ globali bilanċat u olistiku li jkun jinvolvi l-atturi kollha b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' trattati. Grazzi ħafna tal-attenzjoni, Sinjuri. Grazzi ħafna, Ministru.